Il-Kumitat Afkol, Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. M'hemmx oġġezzjonijiet, mela hemm anke talba tal-ewwel qari tal-Kunsill u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni rċevejnija wkoll u t-titlu ser jiġi pubblikat fil-minuti ta' din is-sessjoni. Skadenza ser tkun ta' tliet xhur għal tweġiba parlamentari tibda minn għada 7 ta' frar 2014. Issa ngħaddu minnu fih għal punt li fuq l-aġenda tagħna ta' wara l-offsinar, riżoluzzjonijiet dwar każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipju tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. Nibdew bis-sitwazzjoni fil-Tajlandja. L-awtur ta' mozzjoni ta' riżoluzzjoni ser nadilu l-mikrofonu l-Onorevoli De Kaiser. Al minuta u nofs. La Tajland è un Grazie ħafna.